Sinjuri, l-Ewropa bħalissa tinsab qoddim kriżi. Hemm ħafna eluf ta' nies li qegħdin jitolbu l-għajnuna, ir-rifuġju, flimkien mal-familji tagħhom qegħdin jippruvaw jaqsmu l-baħar tal-Mediterran f'dajjes iżgħar b'riskju kbir. Ħafna minnhom qegħdin jitilfu ħajjithom f'dan it-traġitt, nisa, tfal, Kulħadd jgħat jereq fil-ħafna minnhom qegħdin jerqu fil-Baħar tal-Mediterran. Sinjuri, issa illi fil-fatt qed naraw li hemm ħafna iktar nies li qegħdin jippruvaw jiġu l-Ewropa u qegħdin jitilfu ħajjithom jiena naħseb li ma nistawx nippruvaw jibqgħu nbeżżawhom u nibnu iktar ħitan u nħol iktar sfidi, jina nishtiq infakkarkom illi ftit jiem wara illi l-Istat Islamiku eret ħafna wirt kulturali f'Palmira, aħna konna insejna li d-direttur ta' dan il-mużew f'Palmira ftit ġemat ilu kien u kol inqatel mill-Istat Islamiku. Għataw l-rasu, jina fil-fatt qed nara illi dawn in-nies illi qegħdin jippruvaw jiġu l-Ewropa ma nistgħux nibqgħu nbeżżawhom ħafna sfidi u ħafna ħitan li qed nippruvaw nibnu. Aħna qegħdin nippruvaw naraw li l-egoizmu nazzjonali ma jirbax, aħna nixtiequ illi nelbu din il-problema globali u noħorġu politika komuni għal refugjati u għall immigrazzjoni Il-President Juncker ħajħroġ bi proposta għal um, mekanizmu ta' emerġenza din il-ġemma u Jina naħseb li mhux biss hawnhekk iżda kullimkien fl-Ewropa rridu nsaqsu lilna nfusna, aħna x'nixtiequ nixtiequ l-Unjoni Ewropea li tiġġieled kontra kulħadd li huwa barrani jew nkella l-Unjoni Ewropea li hija bbażata fuq is-solidarjetà. Jina naħseb li din hija waħda mill-ikbar problemi illi aħna kellna matul il-ġenerazzjoni tagħna. Matul id-dibattiti dwar il-kwoti fuq Dublin, fuq Schengen, jina nishtiq illi ma ninsewx illi għedin nitkelmu fuq id-destin għares ħafna ta' ħafna nies. U dawn in-nies li qegħdin ifittxu il-ken għandna fl-Ewropa qegħdin jagħmlu hekk minħabba li għamlu fil-valuri tagħna, iżda fl-istess għedin qegħdin naraw li dawn il-miżuri li ttieħdu dan l-aħħar kienu qegħdin ipoġġu f'ċertu pożizzjoni delikata anka ċittadini tal-Unjoni Ewropea stess. Jiena naħseb li l-inkwiet tal-ċittadini tagħna rridu noħduhom bis-serjetà minħabba li l-problemi huma kbar jiena nishti illi nirringrazzja li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea, dawk in-nies kollha illi fl-istazzjonijiet tal-ferroviji, ħafna postijiet oħra kienu qegħdin jgħinu l-refuġjati billi tuhom il-ġugarelli ta' tfal tagħhom ħwejjeġ, ikel, xorb sabiex jgħinuhom anke permezz tal joffrulhom post fejn kunu jistgħu eh, ikollhom saqa' fuq rashom. Jiena naħseb li dan huwa eżempju tajjeb. L-eżempju ta' Aidan Kodi ta' dan tifel illi fil-fat eh, ifakkarna li s-sir bħal dawn mandom xerġaw jiġru fl-Europa.